dan il-punt. Grazzi. U għadar boħra nilqaw il-Komissarja Rurorova u nsalmu l-Komissarju Katajnen. Issa naddu għal tradizzjoni possibbli ta' Julian Assange. Nilqaw nek li rappresentant tal-Konsil Sinjora Ċijot. Grazzi tassew. Kif tafu aħna nitkellmu fuq estradizjoni possibbli ta' Julian Assange. Aħna wkoll nafu li meta naġġixxu biex inħarsu l-interess pubbliku ġenerali, il-whistleblowers jaqdu rwol importanti biex jiksfu il-ħażin li hemm fis-tisir mal kontra s-soċjetà u jeħtieġu protezzjoni legali u jiena naf li intom diskutejtu din dan il-bira fid-dibattitu fuq id-direttiva tal-whistleblowers. Inkoll konna qegħdin insegwu bil-qrib l-avvenimenti riċenti fuq il-każ ta' eh, Sur Assange. Eh, Julian Assange eh, ġi rifugju fil-imbaxxata ta' l-Ekwador fil-2012 biex ma jitħiġ l-Iżvezja biex jidher quddiem il-qorti fuq każ ta' stupru u molestazzjoni. U qal illi dan kien lan illi eh, fl-aħħar mill-aħħar jibbatuħ l-Istati Uniti u jikastigaw tal pubblika dokumenti klassifikati ta' Stati Uniti kif il-kol tafu. Bil-11 ta' April l-Ekwador neħħa l-azil ta' Sur Assange u dan wasal l-arrest jew mill-Pulizija eh, Ingliża. U l-qorti eh, ġati li kien ħati peress illi kiser il-regoli tal-bejl. Il-barra um, minnek, is-sur Assange issa qed iħabbat wiċċu ma' um, dan il-akkużi um, eh, ta' estradizzjoni qed jgħidu li fil-fatt il-każ ta' stupru jista' jerġa' wkoll jinfetaħ fil-Iżvezja. Il-Kunsill sissa ma diskutax ma diskutix il-estradizzjoni possibbli ta' sur Assange u m'għandix pożizzjoni vjuva. Issa fil-fatt, l tradizzjonijiet huma kwistjoni ta' kompetenza esklusiva tal-Istati membri. Għal-sant issa l-kwistjoni hija fidejn il-leġislatura tar-Renju Unit u l-Home Secretary tar-Renju Unit. Imma nixtieq nieħu l-opportunità eh, li l-Kunsill jemes importanza kbira mal-importanza tal-whistleblowers. Fil-fatt eh, dawn l-aħħar xahar il-Konsil u l-Parlament ħarsu lejn eh, il-fukaw fuq li l-ftajim fuq il-whistleblowers jintlaħħaq qabel it-tmiem ta' term eh, l-mandat leġislattiv. U dan inksib nieħu dal-plenarja il-votat l fuq it tekst li ġie maqbul minn negozjaturi taż-żewġ koleġislaturi u grazzi tal-attenzjoni tagħkom. Grazzi tal-klim tiegħek. Grazzi, il-Komissarju eh, Jurova. Il-Parlament talab il-Kummissjoni biex tagħmel stqarrija fuq l-estradizzjoni possibbli ta' Julian Assange mir-Renju Unit. Nistgħu ngħidulkom illi l-estradizzjoni bejn ir-Renju Unit u l-Istati Uniti huwa gvernat minn trattat bilaterali u fil-fatt estradizzjoni, ftehim ta' estradizzjoni. Litra ma tippermettix li jkun hemm estradizzjoni fil-każ illi jkun hemm raġunijiet li wieħed jaħseb li dan jista' jwassal applikazzjoni tal-pina tal-mewt. Barra minn hekk il-qorti ddeċidiet li l-istat membru jrid iżomm lura minn estradizzjoni jekk hemm riskju serju li d-drittijiet fundamentali tal-persuna tkun milquta. Fil-każ li l-Iżvezja jiddeċiedu li joħorġu każ ta' mandat ta' arrest fid-dawl li dak li kienu revokaw dak iż-żmiem mela l qorti tar renju Unit iridu jiddeċidu jekk jagħtu preċedenza lil dan il-mandat tar arrest Ewropew fuq il-talba tal-Istati Uniti għall-estradizzjoni m'hemmx regoli tal-Unjoni li huma ċari hawnhekk, sempliċiment forsi lista ta' fatturi li wieħed jista' jqis f'dan il-każ Eh, Fil-każ, dan il-każ ġenerali nixtieq ngħid li l-Kummissjoni m'għandix il-kompetenza li inti intervjeni f'dawn il-proċedimenti li huma pendenti quddiem ir-rati tal-istati membri aħna naqblu nserħu bissi fuq l-indipendenza u professjonaliżmu tal-qorti tal-Renju Unit biex jieħdu deċiżjoni tajba li jkollhom quddiem għajnejhom il-provi xirqa grazzi tas-sew. Grazzi tassew. Mela l-ewwel kelliem tagħna fisem li pipi is-sur Posh Bixil. Grazzi, mela, jiena fi prinċipju ma nistax nifhem għalfej aħna qegħdin niddiskutu dan il-punt fil-Parlament Ewropew qed nitkellmu dwar punt konkret fuq l-tradizzjoni speċifika u dan skont it-trattati internazzjonali jridu nimxu Minnaħa hija sistema ġudizzjarja tar-Renju Unit, minnaħa l-oħra għandek l-Istati Uniti li qed jitolbu l-istradizzjoni. Nittamaw illi il-fatt li m'hemmx dubju li s-sistema ġudizzjarja ħadd tkun qed ħares il-prinċipji ta' stat ta' dritt. Aħna bħala politiċi nħossu naħsbu li rridu mm, fuq il-kwistjoni tal-asta Assange u jiena ġifri ma nistax naqbel ġifiri nħossi li l-libertà tal-libertà ta' espressjoni għandha limiti pereżempju għal dak li għandu xtaqsam il-militari u terrorizmu u il-teddida ta' terrorizmu, imma fl aħħar mill aħħar eh, is sura Sanx irrit, huma il-pajjiżi li għandhom kompetenza li jridu jidġiġu, daw m'għandhomx kompetenza li jkunu jistgħu jintervjenu fit-sistema ġudizzjarja tal-istati membri. Allura ejja nħalluha fidejn l-Stati Uniti biex eh, l-Renjuniet propament biex jiddeċidiju jekk ir-raġunijiet ta' traduzzjoni jew miex tajbin jew je jew le u jekk iva mela dawn dan irid jintbagħat hemmhekk u jiena nafda s-sistema ġudizzjarja eh, jekk eh, jekk hux delitt jew le jarawha huma. Isem, l-essendi Signora Gomez. L-estradizjoni ta' Julian Assange għall istati Uniti għandha titwaqqaf. L-Unjoni Ewropea għandha tipproteġi lil dawk li jiddefendu l-verità. Taħt l-amministrazzjoni ta' Trump ix-xandir qed jintuża għall iskopi tiegħu mhux se jkollu eh, ġustizzja. Eh, irridu nipproteġu l libertà tal-espressjoni. Hemm riskju li Assange jista' jaffaċċja l pena tal-mewt. Manning ukoll ġie torturat fil fil-ħabs fejn kien jgħaddem. Hemm ipokrisija min-naħa tal-Amministrazzjoni Amerikana u l-kompliċi tagħha fl-Unjoni Ewropea Ministru akkużani bit-tradiment meta jiena tkellim dwar torturi mis-CIA li ġew organizzati wkoll mill-gvern il-Portugis f'Guantanamo. Fid-dawl tal-akkużi fl-Iżvezja mela Assange irrit eh, jitrasa u qudiem ir-rati fl-Iżvezja fejn hemm imparzjalità. Ma nistgħux nibbadaw fl-Istati Uniti. Assange ħoloq anzi kisser ċertu regoli Prova jimmina l-demokratiċi fl-Istati Uniti, però l-Unjoni Ewropea trid tiżgura li Assange kollu ġustizzja. Aħna llum ukoll adottajna regolament fuq l-informaturi. Hemm riski jekk titkellem fuq ċertu eh, rejati ta' gvernijiet. Assange għandu jiġi protett. Grazzi ħafna il-kellima li Taċċetta blue card Signora Gomez, mant is-sur Pospixil. Nadilok il-kelma, sur Pospixil. Grazzi. Jiena kont Ministru tal ġustizja ma nafx kif parlament, kor politiku jista' jiġi involut f'każ speċifiku r-rikjesta ta' traduzzjoni aħna maħniex responsabbli għal dan. L-estradizzjoni hija xi ħaġa importanti, din hija xi ħaġa li għandha x'taqsam mal-ġudikatura. Hija kwistjoni ta' ġustizzja bejn iż-żewġ stati. Aħna nafu li l-ebda pajjiż tal-Unjoni Ewropea m'għandu jagħmel tradizzjoni għal pajjiż li fejn hemm il-pina tal-mew dan huwa l-każ tal-Istati Uniti. Jekk Assange jiġi estradit lill-Istati Uniti jista' jispiċċa b'sentenza ah, eh, ta' pina tal-mewt. Din hija r-raġuni politika għalfejn Assange għandu jiġi imressa quddiem qorti hawnhekk però mhux fl-Istati Uniti. Grazzi ħafna. Is-Sur Urban Crespo. Fisem il-gwe għal-minuta. Grazie ħafna, Signora President, l-inċenta Julian Assange. Eh, ti rappresenta moment ikraħ fl-istorja. Kien hemm ħafna informazzjoni ġiet pubblikata grazzi għal Wikileaks u Assange u identifikajna ħafna ksurijiet ta' drittijiet umani U rejat madwar id-dinja. Aħna naħsbu illi id-detenzjoni ta' Assange illegali fl-istess ħin ir-rapporter tal-Istati Uniti fuq l-estradizzjoni ta' detenzjonijiet ikkritika r-rikjesta l-estradizzjoni fl-Istati Uniti. llum din il-Kamra aħna adottajna direttiva għall protezzjoni kontra anzi għal protezzjoni ta' informaturi bħal Julian Assange. L-estradizzjoni ta' Julian Assange tibbat messaġġ perikoluż dawk li jikkritikaw dawk illi jabbużaw il-poter se jħallsu prezz qares. Jekk Assange jiġi assodit lill istati Uniti, inkunu qed ninsew part importanti tad-demokrazija tagħna. Id-dritt tad-demokrazija ma nistax nippermettu li dan jiġri. Grazzi ħafna il-kellim li jmiss. l-Onorevoli Jolie, l-estradizzjoni possibbli ta' Julian Assange, il-fundatur ta' Wikileaks l-Istati Uniti, m'għandix taqsam biss mal-destin ta' raġel wieħed, però dwar il-futur tal-demokrazija tagħna, il-prinċipju ta' difiża tal-libertà tal-espressjoni u l-informazzjoni għaliex Assange tkellem dwar rejati tal-gwerra illi saru mill-Istat Uniti. Il-gvernijiet flok jammettu realti tagħhom iridu jwaqfu dawn il-voċijiet. Irridu nibqgħu nirrispettaw it trasparenza u d-demokrazija, il-kuraġġ tiegħu qed jiġi ġudikat illum. Jekk aħna nagħmlu tradizzjoni ta' Assange, għadda pitada se jkunu dawk illi jagħtu informazzjoni sensittiva lill ġurnalisti lill gazzetti bħal Guardian Le Monde dawk li jiġu akkużati Franza għandha tagħti l-azil lil Julian Assange. Grazzi ħafna issa fisem li FDT 3 minuti l-Honorable Dartmouth. Grazzi ħafna, Sinjora President. Ser nibda bi propożizzjoni mhix idea tajba li l-politiċi jippruvaw jintervjenu fi proċess legali. Fil-fatt hija idea ħażina ħafna. Is-separazzjoni tal-liġi u l-politika hija essenzjali għad-demokrazija tal-punent. Fil-każ tas-Sur Julian Assange dan kien fil-kustodja mar qoddim orti u ġi inata sentenza għaliex kien akkużat għax kisar il-pledge. Se jkun hemm smih quddiem imħallef Ingliż u dak illi qal il-Kunsill kien żbaljat il-segretarju tal-istat ma jiddeċidix ħafna nies inklusjien ma jaqblux ma xi sentenzi illi ħad li ħarġu xi mħalfin fil-Iran Unit, però meta għalkemm persuna jista' jkollha mm, diffidenza nies bħal Sinjura Gomes iridu li jkun hemm interferenza politika dan huwa l-aħħar diskors tiegħi tal-Parlament, però ma nistax naqbel illi il-bażi legali titkisser qudiem il-politika dan imur kontra mhux biss il-valuri tal-Parlament punent, però kontra l-istituzzjonijiet kollha tad-demokrazija. Aħna bħala politiċi għandna inħallu l-kwistjonijiet legali relatati ma' Julian Assange fidejn minu kompetenti. X'kienu l proċedimenti legali illi waslu illi Julian Assange ma jirrispettax il-pledge? Il kien il- l-arrest Ewropew. Taħt eh, l-arrest Ewropew m'hemmx difiża kontra l-estradizzjoni u din hija xi ħaġa ta' tħassib kbir. Aħna nisimgħu ħafna f'dan il-post dwar drittijiet umani, però l-SND, il-grupp tal-ALDE, il-Demokratiċi eh, Liberali Brittaniċi dawk kollha li jemnu fl-Unjoni Ewropea li jappoġġaw ukoll din eh, l-arrest Ewropew dan irridu jifmu li hemm difed kbir. L-impentakom għal libertajiet ċivili u il- Eh, dawn mhux qed niftakrom palissa. Nitlobkom li terġgħu taħsbu dwar pożizzjoni tagħkom, grazzi ħafna. Issa l-onorevoli Kuloglu fissem il-Gwel NGL. Aħna llum eh, favuri l-informaturi però m'għandna l-ebda eh, kompetenza il kunsil u l-Kummissjoni, però aħna kor politiku jista' jkollna l-opinjoni politika dan dwar ċertu fatti. Arawx qed jiġri. Ġurnalist Ewropew pereżempju jkun qed jikteb xi ħaġa dwar l-Iran. Jekk Assange jiġi estradit, mela noħolqu preċedent l-Iran ikun jista' jitlob l-estradizzjoni tal-ġurnalisti Ewropej dan jista' jsieħu wkoll fit-Turkija fejn qed jinħatfu wkoll ġurnalisti Ewropej. X'qed tgħidu hemmhekk? Qed tgħidu li hu kiser jew dak kiser is-sigret tal-Iran jew it-Turkija. Però toqgħodux tilabu ta' Ponzio Pilatu. Umbat meta il- l-informaturi jew l-ġurnalisti jiġu kroċifissi grazzi ħafna hemm blu kart min-naħa tas Sinjura Gomes. Jiena naqbel illi fil-fatt dan huwa korp politiku u aħna eh, nistgħu nagħmlu opinjoni politika u qed nagħmlu dan, però min-naħa l-oħra aħna nistennew illi l-rati speċjalment tar-Renju Unit li mill-lider sebqgħu fl-Unjoni Ewropea huma marbuta mit-trattati tal-Unjoni Ewropea u bażi għalhekk ta' bażi ġuridiċi u legali u mhux politiċi li qed nistennew riżoluzzjoni li tippravjeni estradizzjoni l-hemm pajjiż illi qatt għandu il pina tal-mewt. Inti taqbel sur kuluglu. Jiena naqbel bisejjer sur Kuluglu. Aħna ħriġna ħafna sqarijiet dwar Venezuela, Turkija, dwar kollox. U intom qed titkellmu dwar il-proċedura lokali diġit rispettata fil-kas ta' pajjiżi oħra, aħna għamilna interventi, għamilna sqarijiet, għalfejn qed nagħmlu dan issa għaliex il-gvern Ingliż qiegħed f'diżastru minħabba l-Brexit. U għalhekk il-gvern qed jipprova jeħlisa ħafif bl-estradizzjoni ta' Assange dan mhux ġust, inti politiku u għandek tieħu pożizzjoni. Inti favur jew kontra l-estradizzjoni? Iva għandek id-dritt li tirrispondi. Grazzi ħafna, napprezza ħafna. Din hija kwistjoni legali, daqshekk. Hija kwestjoni legali. Issa jekk inti xi avukat jew politiċi li tintervjenu fil-proċediment legali, Iva, dan u hija perspettiva leġitima, anki jekk ma naqbilx magħha, però dan huwa l-privileġġ tiegħek. Privileġġ li targumenta dan, però dan imur kontra il-mod kif l-istituzzjonijiet demokratiċi tal-punent huma organizzati hemm separazzjoni bejn l-eżekuttiv u l-ġudikatura. Din hija xi ħaġa fundamentali. L-Onorevoli Miranda fisem il-ħodor. Minuta. Iva, sur gru jista jirrispondi l-kollega. Jina nishtiq nirrispondi l-kollega. Anzi, nishtiq nistaqsi mistoqsi l-kollega. Xitajt dwar il- proċedimenti fit-Turkija. Turkija għandha raġun meta tajt dan dini azzjoni legali u tridu tirrispettaw il-proċediment legali fit turkija ma tinterferixux. Mela allura għalfejn iġra daqstant stqarijiet kontra dak li qed jiġi fit-Turkija għalfejn allura? Jien se nżomm din bħala mistoqsija retorika. Tajt is-Sinjor President tixtieq tirrispondi sur Dartmouth. Iva, dak illi qed jgħidu l-kollegi u illi il-gvern Ingliż għandu jinterferixxi fil-proċedimenti legali. Dak li qed tgħid dwar it-Turkija huwa illi aħna nippruvaw nintervjeru. Jiena naqbel miegħek bisħieħ mal-kritika tat Turkija. Jiena nispera nixtieq illi il-gvernijiet tagħna jagħmluha ċara illi Turkija ma ssir qatt parti mill-Unjoni Ewropea anki jekk il-Renju Unit Tajjeb ħafna, smajna żewġ naħat tistgħu tkomplu għalikom. Nisamu issa l-Sinjura Miranda fisem il-ħoddor. Grazzi. Jina kelli laqa ma' ma' Sura Sanġ nar tlieta fil-ambasċata ta' Ekwator, però dan ovvjament ma seħx għaliex ġie arrestat. Irridu niddefendu il-drittijiet tiegħu mhux biss li e, nipproteġuh minn pena tal-mewt, però għandna nipproteġu wkoll il-libertà tal-espressjoni u id-dritt għal smeħxiera ma nistgħux nippermettu li xi ħadd jispiċċa f'ħabs Amerikan għaliex kixef reati kontra l-umanità. Aħna m'għandna l-ebda garanzija li l-pina tal-mewt mhix ser eh, tiġi applikata. il-rati tal-Istati Uniti mhux qed joffru garanziji li mhux se jkun hemm pini tal-mewt. Jidher li kien hemm kollużjoni bejn eh, l-Ekwador u l-Istati Uniti. Assange mandu xieġi assertiv inkella kwalunkwe ġurnalist investigativ jitpoġġa friskju grazzi ħafna issa naddu għal proċedura tal-catch DI l-onorevoli Kuneċna. Kollegi? Jina naħseb illi għawnek hemm rwol ċar illi jrid jinqeda mela tal-Unjoni biex aħna nikkondannaw illi jkun hemm proċess illi ma jkunx wieħed eh, jikser il-proċess legali. U dak qed nippruvaw nagħmlu hawnhekk. L-iskandli kollha illi nkixfu mill-2014 bħal pereżempju l-Lux Leaks jew il-Panama Papers eh, nkixfu grazzi għall whistleblowers. Huwa fl-interess pubbliku allura jiena niġi naqawun um. Jekk għalikom Julian Assange huwiex eroj jew traditur jew x'inhu. Jiena na palissa nara tri sekondarja. Jiena li nara importanti huwa jekk aħna rridu nipproteġu l whistleblowers mela rridu nipproteġu l-Assange u dan irid jiġi stradit lejn pajjiżi f'pajjiż fejn il-President attwali jqis il-ġurnalisti għadu tal-poplu ma naħsibx eh, li ġurisdizzjoni eh, bħal din tkun ġusta. ċag ben Jurova asszony għal fel. Grazzi ħafna f'sem il-Kummissjoni. L-Onorevoli Jurova, Kummissarju. Biex tala id-dibattitu grazzi ħafna din diskussjoni nixtieq intenni illi. illi aħna naqodu fuq l-indipendenza u l-professjonalizmu tal-rati fil-Renju Unit u Nibqa' konvinta li d-drittijiet fondamentali u d-dritt għal proċess ġust jiġu rispettati fid-deċiżjoni tal-qorti. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Issa l-kelma lil kelima li mela biex nikonkludi nixtieq ningrazzjakom għal din l-opportunità biex konna dibattitu fuq din il- din il dan il-punt aħna se nsegwu mill-viċin l-iżviluppi ta' dan il-każ ta' Sur Assange. Ehm, għal darba darba ħan ringrazzjakom għall-attenzjoni tagħkom. Grazzi ħafna. Bekk nagħlaq id-dibattitu. Bekk għalaqna eh, spiċċajna spiċajna leġenda issa se nkomplu biex xogħol tagħna għada fit tminja u nofs ta' filgħodu. L-aġenda ġiet ippubblikata fuq il-website tal-Parlament Ewropew. Mela, dan il-laqajja ġurnata lejla tajba, signori. Grazzi għal xogħol li għamilt.